rridu nużaw biex noħol u valur miżju tal-Danubju u anke ċittadini li jgħixu hemmhekk mal-madwar, ġifri għanna kważi 15 miljon. Grazzi tas-sew kummissarju, id-dibattitu magħluq u il-votazzjoni fuq dan is-suġġett ser ikun il-ħamis f'nofsinhar. Issa ngħaddu għall-istqarrija li jmiss fuq il-blood stem cells. U nagħti merba lill-Kummissarju Dalli. Jien qed And whenever you are ready, Commissioner, you have the floor. Meta tkun trid li titkellem tkellem. Membri onorevoli, advanzi f'dawn l-aħħar 20 ta' snin wassal għal użu fil tal-ċelluli staminali u dawn waslu għal riżultati pożittivi meta jtrattaw pazjenti b'mart fil-dem pal-lukemja fil-ġejjeni dawn iċ-ċelluli staminali se jistgħu jiġu użati biex jitrattaw kundizzjonijiet partikolari speċjalment kundizzjoni ġenetiċi specialment ċelluri staminali adulti qed juru wkoll l-istess potenzjal. Però riċerka da tissir u trid tiġib prova ta' benefiċi potenzjali dawn it-tip ta' ċelluri staminali. it transplantation ta' dawn jistaw iwaslu kol għal-mart, pero għalek għafas legali Ewropew biex sikura il-kwalità u sigurtà ta' dawn it-tessut uman fost l-Unjoni Ewropea, pero permettu li nitċara ħaġa l-istati membri mfwaħedhom jiddeċidu dwar jekk u kif jużaw il- iċ-ċelluli staminal tal-kordun. U għalek irridu naraw kif normalizzaw dawn il-ċelluli u għalek din direttiva testajt li l-Unjoni Ewropea mandiġ titħol Eh, u titkellem fuq l-użu ta' tipi partikolari ta' ċelluli tal-bniedem madana kollu jekk stat membru jiddeċidi li juża dawn iċ-ċelluli tal-kurdun dak il-każ titilħaq il-sigurtà tad-direttiva tipproteġi s-saħħa pubblika u tiggarantixxi r-rispett għad drittijiet fundamentali. Aħna naqblu ma'kom li huwa importanti ħafna li nużaw informazzjoni objettiva u preċiża dwar il-vantaġġi u limitazzjonijiet ta' dawn iċ-ċelluli tal-kurdun meta niprovdu tal-informazzjoni għal darboħra din hija l-kompetenza tal-Istati membri. Il-Kummissjoni tħeġġeġ l-Istati membri biex tieħu tal-azzjoni u ta' bilħaq diġam uħu tamlu hekk. Fl-aħħar net nixtieq nassigurakom li il-Kummissjoni qiegħda tħares lejn trasposizzjoni implementazzjoni ta' direttiva ta' ċelluli staminali u fil-fatt il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni fuq l-applikazzjoni ta' direttiva li idbatet fil-Parlament f'jannar ta' sena li għaddit. Grazzi. Thank you, Commissioner. Now we will hear the speakers for our political groups Mela natu l-kelma l-sur Lise li ħajtkellem fisem l-IPP. Grazzi tassew, sur President. Komissarju, mela, f'dan il-ħin tajjeb li qed naraw hawnhekk fostna li ħadd il-ħin biex tiddiskuti dan is-suġġett tant importanti. Issa, iċ-ċelluli tal- kurdun u l-istudju li qed issir ovvjament huwa neċessarju biex naraw kif nista' kif tista' tingħata għajnuna lil dawn nies jinsabu morda madwar hemm madwar 70 marda li tabilħa tista' tiġi b'xi mod jew ieħor tiġi mejjuna jew imtaffa b'dawn il ċelloli staminali tal-kurdun. Dawn iċ-ċelloli qed nitkellmu fuqhom illum iċ-ċelloli tal-kurdun bħalissa huma użati għal trapjanti allorġeniċi, ġifiri li il- kurdun, li ċellu tal-kurdun ikunu jistaw jiġu użati għat-tfal li għandhom per eżempju l-lukemja. Approċi ta' trattament tal-kanċer u kol fil-qasam tal-ontologija fejn fċertu kazijiet limitati ċertu pazjenti jistaw jibbenefikaw minn din it-teknoloġija. Għalek naħseb jiena rridu nkunu mħej lesti l-preparati li natu appoċ u għal-riċerka u għal-banek tal-ċelluli staminali nappoġġawhom pero anki trattamenti tal-kanċer tal-ontoloġija daw ma jistawx jiġu projbiti u ta' bilħaq l-istati membri ridu jiddeċidu pero għandhom ikunu kol informati dwar ir-riski kollha u anki l-vantaġġi għalhekk għandna bżonn sigurtà, kwalità, livelli ta' kwalità u rridu nassikuraw li ma jkunx hemm abbuż jew ċelloli li m'għadhomx utli. Allura rridu jkollna ċertu livelli olim dan il-qasam. U barra minnek rridu nassikuraw ukoll li il-ġenituri jistgħu jieħdu deċiżjoni sabiex bekk mhux sempliċement jarmu dan il-kurdun għaliex jista' jkun importanti għat-tfal tagħhom jew għat-tfal ta' tfal fil-ġejjieni. fil ġejjini fil Allura fil-qafas tal-responsabilità tagħna aħna nistgħu nagħmlu pjuttost ħafna xogħol biex ngħinu dan, din ir-riċerka. Issa Sinjura Ris fisem id-demokratiċi u liberali b'sem liberali. Eżis kollegi, na nishtiq nirringrazzja l-awturi tijaj, Sur Liza, li għadu kif tkellem qabli. fuq din l-inizjattiva rigward il-ċelluli staminali tal-kordun. Fil-fatt, kien hemm progress medicinali kbir grazzi għal riċerka li saret fuq iċ-ċelluli staminali u iktar minn 80 marda jistaw jiġu imtaffija din, din, din il-medicina u anki sistemi eh, mart fi sistema monetarja U hemm lista twila ta' mart. Minkejja dan, wieħed fil-mija biss ta' dan il- eh, daw dawn iċ-ċelluli staminali qegħdin fil-fatt jiġu mfadla. Hawnhekk qed nitkellmu ħbar 15 il-miljun twelit fis-sena. Il-rati varjaw bej stat membru ieħor Franza għandha inqas mill-Belġju pereżempju anki għalkemm aħna għandna sid darbit iktar popolazzjoni mill-Belġju għandna bżonn kompanja ta' arfin għal ġenituri sabiex bekk. Meta wieħed jagħti dawn iċ-ċelluli staminali tal-kurdu, wieħed jagħmlu użu minna l-ġenituri, ovvjament. Lesti li iweldu aktar, ikollhom iktar minn tarbija waħda, għalek it-trasposizjoni ta' direttiva tal-2004 fuq il-ċelloli u it-tessut hija vitali l istati membri biex jiġu imħeġġa minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex itejbu il-sistema ta' kreditazzjoni tagħhom għal maternità u għal units tal maternità biex bekk ikun jistgħu jsommu dan il-dem tal-kurdum. Jider li kienem kontroversja qawwija wkoll rigward l-użu ta' ċelloli staminali, il-komissarju semma dan, pero għonek mux ħanħidu deċizjoni l-lum, aħna marridux li jkun hemm xi liġi partikolari nfassla hawnhekk. Issa fissem il- eh, ħodor għanna Sinjura Oken. Grazzi tassew. Bla dubju jiena naqsam il-ħsib li dawn il-databases ta' taċ-ċelluli staminali tal-kurdun, tad-dem tal-kurdun, dawn it-tip ta' banek bla dubju għandhom jiġu imwaqfa. Pero xorta waħda ma naħsibx li għanna naħsbu dan dwar l-istess mod kif naħsbu dwar it-trapjanti. Jiena naħseb li għanna namlu biss possibbli biex dan id-dem jiġi użat tal proċeduri sempliċi. Ma nasibx li din hija l-iktar kwistjoni importanti, naħseb l-iktar kwistjoni importanti li is-sigurtà, miżuri ta' sigurtà jiġu implementati kif qal is-sur Lize. Prezentament aħna għadna ma nafux eżattament x'opportunitajiet ser joħorġu minn din ir-riċerka. U għalhekk naħseb li huwa importanti l-ewwel net li jkollna dawn il dawn il-banek eżistenti u dawn ikunu aperti b'mod pubbliku jkunu jistgħu jużawhom għal trattamenti differenti. U importanti wkoll għalina biex aħna ngħidu li jista' jkun hemm forsi xi jingan anka konsiderazzjonijiet finanzjarji u jkun hemm abbuż. Ġifri rridu nqodu attenti fuq dan il-level. Li, per eżempju, li il-kurdun jiġi maħżun kif suppost u koll. Xi drabi jista' jkun każijiet fejn il-ġenituri jew dan id-dem tal-kurdun jiġu trattati biex anki jimmedikaw l-ben tagħhom stess, it-tifel tagħhom stess. Jiena wkoll naħseb li il-ġenituri jistaw jispiċċaw bil-ħsieb li huma mhux qed jinvestu biżejjed fuq is-sigurtà għat-tarbija tagħhom Pero naħseb li aħna rridu nassikuraw li dan il-dem ikun ikkonservat. Issa, is-sur Mattias fisem il-gwe. Grazie tassel sur President, jiena u kol nishtiq najt li din il-kwistjoni hija partikolarment importanti, pero aħna irridu ners u l-bot mill-weda falsa li aħna rajna fl-Europa. Jekk aħna nħarsu lejn il-ġabra l-kollezzjoni tal-ċelluli staminali, nistgħu naraw li l-informazzjoni hija pjuttost konfuża. Madwar wieħed fil-mija tal-kordi qegħdin jinqataw biss mit-trabi kollha li jitwieldu. Bla dubju nafu li il-mart jista' jitfejjaq bħal pereżempju l-kanċer, l ukimja l-Alzheimer's. Però aħna jrid ikollna arranġament ta' banek privati li jistgħu jitwaqfu sabiex jippreservaw dan il-kurdun, sabiex huma jkunu il-ġenituri jiġu informati wkoll li hemmhekk jekk jekk jaħdnu l-kurdun ikollhom ċertu li staminali taddem tal-kurdun u jużawhom jekk inqala mart fil-familja dan għandu jkun però approċċ responsabbli. X'aktarx li eh, dan ma tantx ħajseħ mal arma malajr, allura qed tingħata weda eh, weda falsa fil-Portugal, per eżempju, għandek madwar tlet tleċuru nofs paga biex inti tkun tista' tħallas għal din il-weda falsa, ġifiri. Aħna bil-ħazna ta' ċelluli staminali irridu naċċertaw li jkun hemm użu ġust u uh, trattament mediku li jumbat jista' jintlaħa li jkun hemm kwalità medika għal kulħadd aktar milli jkollna stelluli ċelluli staminali li tista' tiġi użata bħala komodità li tiġi eh, użata minn minnu on ani biss għalek importanti li kunem informazzjoni sħiħa li tinata li ġenituri u anki talba. Aħna nistaw nipromuovu din it-talba fisem l-ugwaljanza. Gospod Petrle is next. Għalipa, gospod Predsedujoċi, gospod Komissar, jessan Zelovis. Grazie, President, Komissarju Jiena eh, nilqa l-attenzjoni tiegħek għal dan is-suġġett u dak li qegħdin nagħmlu flimkien jien jidirli eh, illi qed qaribna lejn iċ-ċittadini. Jiena kont rapporter għal reġistrazzjoni tal-vetturi li jimxu bil-hydrogen u għanna natu l-istat attenzjoni għal dan is suġġett Inti semmejtu kol l-impressjoni tijak pozittiva dwar dan il-sujġet Eh, semmejtu kol tħassib anka tal-ġenituri u anka ta' eh, persuni oħra illi huma involuti intietu kol il-Komissjoni għandha tinkoraġixxi lil istati membri illi jaddotta huma miżuri f'dan il-qasam u dak li qed naraw illum illi huwa forsi ħela eh, jista' jkun illi fil ġejjini ikun sors ta' saħħa tagħna u forsi ta' ħaddieħor, is-saħħa ta' ħaddieħor rridu strateġija u rridu nkunu nafu u koll x'qegħdin appoġġaw, x'qegħdin naqblu miegħu. u wkoll ninkoraġiċu il-ġenituri dawn ukoll għandhom ikunu għandhom ikunu jafu eh, illi aħna qegħdin iġildu qegħdin fuq in-naħa tagħhom aħna nżommu magħhom. Grazzi ħafna. Naddu issa l-proċedura tal-KHDI u naddi l-ewwel net l-sur il-mikrofon l-sur Kalsjan. Importanti ħafna li dan is-suġġett u jittiet inkonsiderazzjoni wkoll għaliex l-utilizzu terapeutiku tal-ċelluli staminali tal-kordun għandu jinżaw jinħazen għandhom ukoll jinħazn u kampanji ta' informazzjoni sabiex ikun hemm marfin dwar il-lotja ta' ċelluli staminali u dawn il-kampanji ta' informazzjoni rridu jisiru fil livelli kollha u mhux inqas fuq livell Ewropew. L-ewwel aħna għadna li din mhix ta' kompetenza Ewropea, però trasposizzjoni ta' direttiva 23 tal-2004 Ma tistax tiddefinixxi din id-definizzjoni tal-sigurtà tad-donazzjoni u l-kontroll u l-konservazzjoni kif koll il-firxa tal-ċelloli infushom? Wara kollox aħna rridu naraw li konna komplikazzjoni koerenti ta' direttivi differenti ta' li istati membri differenti. Sabiex nigarantixxu li l-pazjenti u l-ġenituri Ewropej kollhom l-istess drittijiet u jkunu soġġetti għall-istess liġijiet. Importanti jkun hemm il-konservazzjoni tal-ċelluli staminali tad-dem tal-kurdun sabiex bekk fl-aħħar mill-aħħar inkunu nistgħu nilħu l-pazjenti kollha li għandhom tassew bżonn Iġifri neħu l-omerta u jkollhom l-istess drittijiet. Grazie. Mr. Kelly is next. Mr. Kelly? Grazie, President. Fl-elezzjoni li għaddit fl-Irlanda, kienem riċerka, din riċerka kienet kontroversjali, issa l-elezzjoni u il-medicina miex qed semma l-ekonomija eh, edha qed nifukaw fuq l-ekonomija U però din ir-riċerka hija importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u għall tobba kollha. E, sar progress u hemm anka il-potenzjal illi nitrattaw mart illi huwa serju din hija xi ħaġa illi għandna ninkoraġġuha għalhekk din it-tip ta' riċerka u din il-faċilità għandha tkun disponibbli għandu jkun hemm ukoll ir-regoli etiċi marbuta magħha u kif qed inti e, kummissarju din għandha tiddependi fuq l-istat membru innifsu. Grazzi ħafna l-Sur Kelly, is-Sinjura Sinclair. Eh, grazzi, eh, President, kif qalu l-kollegi dan huwa dibattitu importanti immens huwa suġġett illi għandna niddiskutu mhux biss hawnhekk f'din il-Kamra imma fuq li eh, u fuq livell Ewropa u manka li lin minn hija kwestjoni illi jiena qed maħħaċ deċiżjoni fuq il jiena kbirt bħala kattolika u fl-istess ħin naf li dan għandu benefiċċji fih. Eh, Pero għall-ewwel darba probabbli jiena nfaħħar li l-Kummissarju eh, meta għaxu qal li dan għandha titħalla fidejn l-istati in membri infushom minħabba differenzi eh, kulturali u etiċi li eh, u reliġjużi li jeżistu f'kull stat membru. Grazzi Sinjura Sinclair, is-Sinjur Nikolaxic. Grazzi ħafna, Komissarju. President, kemtejn fuq dawn iċ-ċelluli staminali taddem il-kordun il teħit il ta' dem mill-trabi eh, li għadhom jitwildu tista tipprovdi sors ta' eh, ċelluli stemminali illi jistaw jintużaw fil-ġejjeni għal trattament ta' kanċer u mart ieħor għal inqasem xie sebbajna tip ta' marda differenti. Sissa wieħed fil-mija biss ta' dan id-dem qed jittieħed jiena naqbel mal-kummissarju però illi għandhom ikunu l-istati membri illi jagħmlu huma l-liġijiet però huwa tajjeb illi anka ikun hemm l-informazzjoni għal ġenituri dwar dan il-qasam u anka l-progress qed isir eh, minnaħa tal-mediċina u x-xjenza jiena eh, eh, kont rapporter fuq dawn il-metodi terapeutiċi. L-aħħar kellimi. Grazzi ħafna President, jiena u kon nishtiq nirringrazzja li l-Komissarju għal kontribut tijaw, imma minħabba itħassib illi tqajjem forsi soluzzjoni tkun illi il-Reġistru Nazzjonali tal-Banek tad-Dem jintużaw bħala il-reġistrar ta' dan ir-riżors. Jiġifieri li jżommu huma dawn il-ċelloli stemminali. Ovvjament din ħatqajjem xi diffikultajiet minħabba l-ispejjeż tal-ħażna Pero tiġa hemm sistemi fil, fuq livell nazzjonali li jistaw jirregolaw il-kwalità u forsi anka dan jilħaq ħafna mitħassib. Jina pal kollegi naħseb li hemm potenzjal kbir fl-użu ta' dan iċ-ċelluli seminali għal-mart, pero rridu nkunu kawti u kol biex ma natux tama falsa. Um, Eh, mux biss f'dan il-qasam manka fuq sma oħra, irrit ikonna valuri xjentifiċi, riċerka xjentifika illi nassikuraw eh, illi riżultati illi qegħdin jiġu mweda veru jitwaslu. Grazzi ħafna. Naddi l-mikrofonu lill-Kummissarju biex jala huwa. Grazzi, Sur President. Bla dubju, hemm apprezzament ġenerali għal progress illi eh, kenna f'din l-applikazzjoni tal-ċelluli staminali għall użu terapeutiku naqblu illi dan għandu jiġi inkoraġġut il-kustjonijiet eh, kif tajmu mill-membri, l-onorevoli membri, huma l-informazzjoni u l-ħazna. Dwar l-informazzjoni, Huwa importanti u l-koll naqblu illi ikunem informazzjoni eh, oġġettiva l ġenituri u anka l popolazzjoni b'mod in ġenerali u nirruhom x'nu l-vantaġġi u l izvantaġġi fl-użu ta' dawn il-ċelloli anka dawk li ġejjin mill-kordun. Sakemm din l-informazzjoni eh, tibqa' fidejn il istati membri illi eh, hemm id-differenzi bejnietom ħafna stati membri tiġa għandhom kampanji ta' informazzjoni u anke attivitajiet oħra marbuta mal-informazzjoni il-Kummissarju. Eh, Il-Kummissjoni tinkoraġixxi lill istati membri biex tinata din l-informazzjoni sadwar il-ħazna tiġa nafu li hemm kumpaniji privati illi qegħdin joffru dan is-servizz tal-ħazna tal-ċelluli semena li taddem il-kordun però ħafna stati membri ukoll għandhom il-banek huma u dan fir-rigward donazzjonijiet il-, il il-liġi, eh, hemm liġijiet li tiġa eh, eh, jgħidu ma' il riski marbuta ma' din id-donazzjoni u fl-2004 il-European Court of Ethics inkoraġixxa li jkun hemm din is-solidarjetà bejn id-donaturi u r-riċipjenti ta' dawn id-donazzjonijiet. Grazzi ħafna il-dibattitu fuq il-ċellu li semmena ta' dem il-kordun issa u waqaf baqanna punti uħor fl-agenda tagħna u dan huwa il-huma il-diskorsi ta' minuta.